anka jekk inti tkun verament konvint li hemm bżonn u hawnhekk forsi għal darba oħra nistgħu nibnu alleanza bejn il-Parlament u l-rwol tiegħi għaliex eh, inkella mhux ħajkun kapaċità biżżejjed biex nimxu l qudiem Forsi issa nistgħu nibdew naħdmu flimkien biex navvanzaw fuq din il-kwistjoni madwar id-dinja kollha. Grazzi ħafna. Issa biex nikkonkludu dan id-dibattitu sa ngħaddi l-kelma lir-rapporter. Grazzi ħafna Sur Borrell. Għal darbohra nixtieq inkun il-leħen ta' dawk li tkellmu llum u eh, sempliciment u koll fil rigward ta' dak li zdiet nsemmi xi diffikultajiet illi issemmew il-multilateralizmu Ma importanti ħafna għaliex dawn huma il pilastri sabiex inkunu nistgħu eh, niddefendu l defensuri ta' drittijiet tal-bniedem persuni LGBTI li għandhom ħafna problemi f'ċerti pajjiżi violenza fuq in-nisa u l-bniet il-ktajjen ta' produzzjoni li semmew li huma wkoll problema il-kumpaniji li wkoll għandhom sem fir-responsabilità u switch sforzat. Dawn fost uh, ħafna problemi għadhom f'moħħi minn dak li semma illum. Sur Borrell, inti semmejt l-odot li għanna l-missjonijiet ta' osservazzjoni, l-azzjoni tijak, il-rappresentant ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-reliġjon. Irrid nala fuq xi ħaġa li eh, għat inti intom xitridu minn għanna. Hemm eh, punti illi kollu jerġaw jissemmew meta konna qegħdin naħdmu fuq dan ir-rapport. Ġifieri hemm bżonn illi l-persuni illi huma ħatja fil-qassam tal-drittijiet tal-bniedem illi jistaw jisgiċċaw mill-liġi. Hemm bżonn li jitresqu quddiem il-liġi, hemm bżonn li jkun hemm konsegwenzi għal dan l-aġir. Irridu nagħmlu dak kollu li nistgħu illi ninsistu fuq il-multilateralizmu, eh, insistu eh, biex id-dinja tal-kommerċ, tal-negozju, eh, issir dinja li aħna nistgħu nkunu gburin biha. U hawnhekk irriti insemmi il-mekkaniżmu ta' segwitu meta jekk se jkun jeżisti dan meta nitkellmu fuq il-kummerċ għaliex kont huwa li wieħed jgħid li se ssir xi ħaġa u kont ieħor illi xaħġa ħaġa ssir verament. Aħna rridu nkunu dawk il-ċempji tal-drittijiet tal-bnidem u demokrazija fid-dinja u inti tista tejna biex inħaffu biex eh, dan il-pass ta' dan il-progress. Damit ist die Aussprache Grazzi ħafna b'dan il-mod nistgħu nikkonkludu dan id dibattitu u l-vot fuq dan jittieħed għadha. il punti li jmiss fuq l-aġenda qabel eh, Namlu nagħmlu dan nagħtu daqsxejn ċans lir rappreżentant Oli. Issa, il-punt li jmiss id-dibattitu konġunt, il-rapporti annwali mill-Sur David McAllister kif ukoll minn Arnu Danjan. Tistgħu tużaw is-sistema elettronika kif ukoll il-Blue Card biex eh, titolbu biex titkellmu. Natu ftit ċans is-Sur Borrell ħan nibdew mill-Sur David McAllister fisem mill ppe anzi mill-PPE dwar l-ewwel rapport. Signora President, eżis kollegi, dan ir-rapport annwali naħseb illi Għal darboħra identifikajna l-kustjonijiet prinċipali għall-Unjoni Ewropea u naħseb anke qegħdin infasslu triq il qudiem l-ewwel 15 ta' din il-ġimgħa ta' din is-sena fakruna l-aspett ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea kemm hu eh, fraġili, kemm hu kompless, kif ukoll ambigwu. Jisu bħalma konna fi żmien il-gwerra l-birda. Dan ir-rapport annwali min-naħa tiegħi iħares lejn il-multilateralizmu u kemm dan huwa friskju. Aħna bħal Unjoni Ewropea hemm bżonn li aħna jkollna pożizzjoni b'saħħitha illi aħna dejjem impoġġu l-multilateralizmu fil-qofol tal-ħidma tagħna. Bħalissa l-CFSP trid tippromovi wkoll l-interessi tagħna eh, fil-viċinat tagħna kif ukoll fid-dinja kollha Irridu nużaw l-istruzzjonijiet tagħna sabiex aħna jkollna Unjoni Ewropea aktar strateġika u b'saħħitha hemm bżonn ukoll li aħna nsaħħu l-Parlament Ewropew bħala pilastru tas-CFSP. Il-Parlament Ewropew kellu rwol ewlieni fil-riżoluzzjoni ta' tilwim li kien ilu għaddej, pereżempju fl-Ukrajina jew anke fil-Maċedonja ta' fuq should remain a priority in the Hemm bżonn li aħna inqisu din bħala priorità fis-snin illi ġejjin. Hemm bżonn li jsiru ukoll skrutinju kif ukoll tal-istrumenti esterni tal-Unjoni Ewropea f'dan il-kuntest hemm bżonn li jkollna approċċ iktar strateġiku, iktar koerenti, konsistenti u li aħna nqisu ċerta elementi komplementari bejn dawn l-istrumenti esterni kif ukoll is-CFSP. Irridu nilqgħu wkoll għat-teddit internazzjonali. Naħseb illi l-QMV jista' jagħmel il din il-politika aktar effettiva u anke naġlu l-teħid ta' deċiżjonijiet il-bżonn ta' unanimità hija tiżomna milli naġixxu b'mod kredibbli fil-xenarju internazzjonali. F'dan il-qassam rridu wkoll nsaħħu l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea kif ukoll għal stati membri biex jaġixxu b'mod awtonomu u anke biex ikun jistgħu jilħqu sħubijiet il-Kummissjoni qalet li tixtieq tagħdem fuq l-Unjoni ta' Difiża fil-snin li ġejjin u dinja xi ħaġa li nilqgħu l-ebda stat membru ma jista' jindirizza dawn l-isfidi internazzjonali waħdu hemm bżonn li aħna nkomplu naħdmu fuq il-valuri Ewropej u anke eh, nirrispettaw u naħdmu favur ir-regoli internazzjonali. L-Unjoni Ewropea hija fuq quddiem fuq il-diplomazija, l-kummerċ, l-għajnuna umanitarja u anka fis-sigurtà u d-difiża fost aspetti oħrajn. L-Unjoni Ewropea tittaħdem mod strateġiku tuża l politika kollha tagħha, l-istrumenti tagħha sabiex tindirizza l-sfidi fil-viċinat tagħna u anke lilin minn dan. Hemm bżonn li d-destin nerġgħu noħduh f'idejna u aħna nassumu r rwol tagħna eh, fil-relazzjonijiet internazzjonali u jiena eh, nilqa dak illi eh, jgħat jipproponi sur Eh, viċi president u naħseb li għandu għan appoġġ hawnhekk fil-Parlament. Nirringrazzja lill membri l shadow rapporters mod partikolari għall kontribut tagħhom u għall kooperazzjoni eh, tajba li kellna flimkien. Ganz herzlichen Dank und es folgt als Grazzi. U eh, il-kellim li mis huwa l-Onorevoli Danjan, rapporter għat-tieni rapport. Sinjura rappresentantoli il aħna u il-Shadow Rapporteurs, rispettivament mid differenzi tagħhom, kollha provaw jagħmlu kontribut validu sostanzjali għal dan ir-rapport annwali. Kien hemm eh, ħafna skambji la ħafna, imma dan juri l-interess eh, li hemm f'dan is-suġġett li mhux dejjem rajnieh f'dan l-emiċiklu. il, il Irridu nkunu realistiċi dwar is-sitwazzjoni, hemm bżonn ta' proposti pragmatiċi għal titjib huwa f'dan l-ispirtu li jiena ktibt dan ir-rapport li ġie emendat ħafna il- irridu nisħu fuq il-degradazzjoni tal-ambjent tas-sigurtà. Hemm kriżijiet kullimkien m'hemmx għalfejn semmi Sirja, Libja, l-Ukrajina, l-attakki ġihadisti anke fl-Ewropa, fil-Qarn tal-Afrika, fis sahel u fil-Vant Nofsani. Il-kriżijiet huma simultanji iktar konnessi bejniethom u ħafna naraw ħafna spiss naraw Ewropa li mhix kapaċi tagħmel xejn il-volatilità tal-situazzjoni eh, għandha tqajjimna għaliex anke l-alleanzi u l-sħibijiet tagħna huma ehm, inqas affidabbli ħafna qegħdin jittamaw li dan il mument se jgħaddi Forsi, imma forsi mhuwiex se jgħaddi u jiena jkolli ngħid illi le mhux hekk mhuwiex se jgħaddi. E, ma nix inkunu irresponsabbli, aħna Ewropej ma nistgħux inkomplu naħsbu illi se jkunu oħrajn illi jieħdu ħsieb is-sigurtà tagħna mingħajr ma nagħmlu sforz biex nieħdu responsabbiltajiet tagħna. Għalhekk aħna irridu najd nammettu illi l-Europa falliet meta wieħed eh, jara illi mar nexxinix ikonna eh, impatt qawwi biżejjed fuq is-sitwazzjonijiet li huma għaddejjin. Aħna rridu nieħdu azzjoni u mhux biss nikkummentaw, nikkundannaw u ngħidu jaħasra l-istati membri huma u se jibqaw l-atturi essenzjali għad-difiża. Imma l-pragmatizmu huwa wkoll li nirrikonoxxu li ebda wieħed minnhom anke dawk li huma iktar ambizzjużi u l-iktar attivi ma jistgħu jiffaċċaw din l-isfida waħedhom kif qal il-rappresentant li fuq il-kontesta Sahel aħna rridu nkunu għajnejna miftuħin għaliex il-fondi li hemm, l-istrumenti li hemm eh, jenuna namlu dak li bżonn li jsir. Aħna rridu namlu mistoqsija sempliċi, aħna l-Ewropej soddisfatti li nkunu sempliċement spettaturi u tal-laba għas-sigurtà internazzjonali u dim settat globali u reġjonali eh, li m'għandhomx komplessi aħna rridu nkunu atturi u li konna lodda biex nagħmlu dan Eh, nafu illi eh, jitqanqal dibattitu qawwi meta nibdew niddiskutu fuq dawn l-affarijiet. Din hija ambizzjoni li trid timbenna u mhijiex realtà assoluta illum. U t-tieni net li nkunu awtonomi ma jfissirx illi nwaqfu sħobijiet u eh, l- l-alleanzi, le, imma rridu nkunu nistgħu naraw is-sitwazzjonijiet ta' kriżi u f'każ ta' bżonn nieħdu azzjoni skont il-prioritajiet u l-interessi tagħna. Il-prioritajiet tas sigurtà għalina mhumiex eżattament dawk tal-alleati barra mill-Ewropa, mhijiex xi xi marda ma jfessirx li qed indawru darna lejhom daw, irridu nammettu li ħafna drabi jekk ikun nitkellmu dwar urġenza klimatika, ambjentali, soċjali, imma naħseb illi huwa urġenti wkoll illi nqisu l-pożizzjoni strateġika tagħna u naħdmu b'mod kredibbli. Herzlichen Dank. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss rappresentant Oli Sur Borrell. Grazzi ħafna. Grazzi l-Sur McAllister u l-Sur Danjon għax-xogħol illi għamiltu biex tippreparaw dan ir rapport fuq il-politika barranija u ta' sigurtà komuni u l politika estera u ta' sigurtà. L-ewwel nett, jiena ħadgost nara il- Eh, li qegħdin inkomplu nisħu fuq l-importanza tal-valuri. Aħna għadna u rridu nibqaw seta ibbażata fuq il-prinċipji u l il multilateraliżmu u fuq il-kontatti internazzjonali għabbażi ta' regoli Dan huwa l-bażi tal-politika barranija tagħna. Ħadd gost nismakom tajdu li hemm bżonn li nkunu aktar sodi u llum propju għandna prova ta' dan, prova li rridu nkunu aktar sodi fl libja kważi ma' kull parti tad-dinja fejn hemm il-problemi. Hemm bżonn li nkunu iktar sodi, meta nkunu qegħdin inħarsu l-interessi vitali tagħna. Aħna ngħixu f'dinja fejn il-politika ta' seta u hemm bżonn ta' politika barranija li hija integrata bisħiħ illi tippermettilna nużaw l-istrumenti kollha li għandna kif jgħid ir-rapport aħna rridu nsaħħu r-rabtiet bejn politiki interni u esterni. Dana intqal kemm il-darba. Imma qatt ma jintqal biżejjed ikun aħjar il miflok ma noqogħdu nirrepetu namlu dan. Nilqaw koll l-enfasi li għamiltu fuq ir rizorsi finanzjarji adegwati għall-azzjoni esterna taħt il-qafas finanzjarju multianwali illi dalwaqt eh, eh naraw jekk hux possibbli jew le irridu nħarsu l-envelopes għal viċinat u għall afrika subsaharjana fl-istrument il-ġdid li qed jiġi propost il-biraħ jiena kont mal-President Franċiż u mal-presidenti tal-ħames pajjiżi tal-Afrika Subsaharjana. U tkellimna dwar ir-riżorsi li għandna bżonn biex ngħinuhom biex jiffaċċaw il-problemi tas sigurtà li għandhom huma li huma tagħna. U dan din hija xi ħaġa li aħna iddiskutejnija u ma nafx kemm it-tweġiba li nistgħu eh, nagħtuhom fil-ġranet li ġejjin ix se tkun tajba biżejjed. Intom għattu wkoll bil raġun illi għal dak kollu li aħna rridu nagħmlu għandna bżonn ta' sħab. Irridu nkunu multilaterali ma nistax nkunu multilaterali waħedna. E, biex e, tisfen it-tango hemm bżonn ta' tnejn min-nies u biex nkunu multilaterali verament għandna bżonn ta' bosta rridu allejati li jasbuha bħalna mal-blokkok reġjonali bħall-Unjoni Afrikana, l-ASEAN u wkoll il-Nazzjonijiet Uniti pereżempju fuq il-bidla fil-klima il-Kunsill tal-Abni il-Kunsill Ewropew l-aħħar darba li tqajna biex infassal um, ehm, niżviluppa diplomazija klimatika ambizjuża sabiex l-ambizzjonijiet klimatiċi tagħna jistgħu ikunu maqsuma ma' pajjiżi oħrajn madwar id-dinja għaliex inkella dak kollu li nagħmlu aħna jisfa' fix-xejn. Irridu naħdmu mal-oħrajn sabiex niżguraw illi nikkonvinċuhom biex jieħdu l-istess azzjoni li qegħdin jieħdu aħna sabiex verament nirnexxu. Il-kredibilità Jidher ċar li aħna se nitilfu l kredibilità bħala seta ġeopolitika jekk aħna ma jirnexxinniex inwasslu stabilità u sigurtà fil-viċinat tagħna jekk ma jirnexxinniex ngħinu biex tissolva l-problema tal-Libja jew tal-Balkani tal-Punent se jkun pjuttost diffiċli li nikkonvinċu lil xi li aħna seta ġeopolitika jidher illi rridu natu aktar Eh, appoġġ. Eh, jien għadni ma morċ il-Kosovo għaliex hemmhekk għad m'hemmx gvern, imma anke jekk m'hemmx gvern sa l-aħħar tax xahar id-dieħel se jkolli mmur il-Kosovo u s-Serbja sabiex nerġgħu intennu l-impenn tagħna għal perspettiva Ewropea għal reġjun kollu kemm hu għanna xe relazzjonijiet komplikati ma' xuħut mill-ġirien tagħna attivitajiet reċenti tat Turkija fetwaw is-sigurtaw l-interessi tal-istati membri tagħna u eh, fir-reġjun aktar wiesa għajem ħafna tħassib il-ċentru tal-Mediterran qiegħed ibbati minn eh, minħabba eh, bidliet mill-perspettiva ġeopolitiku u l-azzjoni ta' Turkija u eh, il-Russja ma kienu xem fil-xarilu missa ħadu irridni fidejhom biex jipprovaw isolvu dil problema irridu natu attenzjoni partikolari għandkom raġun lil libja l-Iran, l-Iraq li huma eh, protagonisti tal-dibattitu tal-lum. Aħna konna fuq il-linja ta' qoddim biex nippruvaw intaffu il tensjoni imma fl-aħħar dawk illi ikunu madwar il-mejda um, biex jippruvaw jilħqu ftehim fuq il-waqfim mill-ġlied mhumiex eh, il-rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea imma il-Russja il u oħrajn. L-Afrika huwa kontinent li għandu ħafna potenzjal u ma jirrappreżenta wkoll ħafna sfidi. Il-Kunsill tal-Rappreżentantoli u l-Kummissjoni sabiex sa' Ġunju joħroġ bi pjan ta' azzjoni komprensiv għall-Afrika. U emnuni minn issa sa' Ġunju ma tantx baqa' żmien biex aħna nfasslu dan il-pjan komprensiv ta' azzjoni ma' l-Afrika għaliex ma nistax nagħmlu dan waħedna Ma jistax ikonna pjan għall-Afrika mingħajr l-Afrikani. Irridu nibdu, nibdew fis sahel u l-President Macron il-bira kellu laqgħa interessanti ħafna u stiden il pajjiżi eh, tas sahel jiġu biex jara naraw x'nistgħu nagħmlu flimkien u aħna se nagħmlu l-istess fil laqgħa mal-Unjoni Afrikana Fadis Abeba fi frar li ġej. L-Amerika Latina l-Amerika Latina edha taqbat miċ-Ċile sal-Messiku. Hemmhekk hemm ħafna problemi kbar u rridu naħdmu biex insaħħu l-kooperazzjoni ma' dan ir-reġjun biex aħna inkomplu eh, inħarsu l-interessi tagħna fl-Asja li huwa eh, reġun l-iktar stabbli u prosperus fid-dinja. Aħna għada semmorru New Delhi biex eh, nipparteċipaw fil-ritna dialogue u nsaħħu il-sħubija strateġika ma' l-Indja. U dana se namlu u kol ma' ċina, eventualment sabiex inħejju ruħna summit fuq il-CSDP u rapport fuq il-politika ta' sigurtà ta' difiża komuni fuq eh, l isfidi li għandna qoddimna hawnhekk l-urġenza hija ċara f'dinja ġeopolitika l-Unjoni Ewropea m'għandix alternattiva li fl-issaħħaħ il-kapaċità tagħha biex tipproteġi lil anfisha u ssir eh, entità illi tkun kredibbli floti tal-lajnuna u li twassal is-sigurtà. Jiena rrid nilqa l-entużjażmu u e, tal-nisa u rġil qegħdin jaqdu l-Unjoni Ewropea ħafna drabi f'ċirkostanzi verament perikolużi fir-rapport tagħkom intom għattu illi rridu il nindirizzaw problemi strutturali li qegħdin jaffettwaw il-missjonijiet tagħna. Rridu niżguraw illi il-missjonijiet ta' CSDP jisiru aktar b'saħħithom kemm f'termini ta' riżorsi umani u anki fil-mandat tagħhom. Jiena nilqa l-appoġġ politiku għal ħolqien tal-European Peace Facility maħsuba biex tejn lil sħab tagħna biex jieħdu ħsieb is-sigurtà tagħhom stess billi saħħu l-kapaċitajiet tagħhom stess dan huwa importanti pereżempju fil-pajjiżi tas-Saħel li konna rwol aktar importanti fid-dinja jitlob illi niżviluppaw awtonomija strateġika. Issa, <clears throat> kemtejn illi huma konflittwali u mhux kulħadd jifhimhom bl-istess mod Dan huwa suġġett sensittiv imma f'dan il-kuntest ifisser essenzjalment li aħna rridu nsaħħu l-kapaċità tagħna biex naħdmu ma' msieħba meta jkun possibbli meta jekk ikun possibbli u waħedna meta ma jkunniex għażla oħra. U dana ma jfissirx li l-Unjoni Ewropea edha tabbanduna sħubijiet ta' le xejn minn da, anzi dana se jagħmel l-Unjoni Ewropea eh, msieħeb globali aktar b'saħħtu u dana se jkun taġit ukoll għan NATO għaliex Unjoni Ewropea iktar b'saħħitha u NATO aktar b'saħħitha jimxu id fit. Issa fuq l-importanza tal-tal il- kooperazzjoni strutturata permanenti u l-Fond Ewropew għad-Difiża intom tridu tiddeċidu kemm se jkun kbir dan il-fond u anke il-faċilità għal paċi li se jkunu il-ġebla tax xewka tal-CSDP tagħna tal-futur. Nistgħu ngħidu ħafna affarijiet dwar dak li qed nippruvaw nagħmlu u r-rapport tagħkom ikkoprihom sew. Nista' ngħid illi naqblu ħafna eh, ma biex nippreżentaw dan il-rapport nixtieq nisħaq biss fuq l-importanza li l-frontieri ġodda ta' AI illi se jkollha implikazzjonijiet ġeopolitiċi billi tagħti seta l-istati li jkompetu eh, f'dan ir-rigward. Għandna bżonn nibqgħu fit-tmexxija aħna fuq quddiem kemm fid-diskussjoni globali fuq ir-regoli kif ukoll fuq l-iżvilupp ta' applikazzjoni ta' teknoloġiji kollha fuq is-sigurtà tagħna. Jina żgur illi l-Ewropej mhumiex konxi, pereżempju kemm importanti kemm importanti l kwistjoni u se jkunu l-konsekwenzi tal-iżvilupp tal-AI, tat teknoloġiji ta' AI għas-sigurtà tagħna fil-futur li ġej li mhux distanza l bot ħafna, eh? Fil-ħames snin li ġejjin ħajkunu deċiżivi, deċiżivi f'dan ir-rigward. Umbat spazju il-marittimu rridu nassiguraw illi l-użu koordinat ta' politiki interni u esterni tal-Unjoni Ewropea tagħna u hawnhekk aħna nixtieq hawnhekk nixtieq nisħaq hawnhekk nixtieq nisħaq Illi iċ-ċentru satellitari tal-Unjoni Ewropea ħaj jeħtieġ fondi strutturali importanti, speċjalment fil-budget tal-Unjoni Ewropea biex din il-kontribuzzjoni tinżamm għall-azzjonijiet tagħna saret pjuttost impossibbli nemnu li nistgħu niżviluppaw azzjonijiet mad dinja kollha jekk aħna mhux kapaċi nosservaw dwar kif id-dinja hi għandna ċentru satellitari illi ma jistax jonqos fil-rizorsi biex biex iwettaq il-missjoniet tiegħu biex nagħlaq. Għandna ħafna sfidi. Irridu nżommu l-momentum għat-tisħiħ tal-politika komuni ta' sigurtà u hemm ċerti problemi fil-viċinat immedjat tagħna u fil-futur immedjat tagħna illi jirrappreżentaw xi provi tal-kapaċità u rrieda tal-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea biex ikollhom dan ir-rwol. Il-Libja. Ħanna meda l-eżempju tal-Libja. Immaġinaw biss illi hemm hemm eh, ceasefire waqfin mill-ġlied u jim biex possibilita biex nibnu soluzzjoni politika. Imma kull ċessa fuqo jista jidum xġema tejn mingħajr ma jkun hemm proċedura ta' monitoraġġ. Aħna ħanippruvaw nkunu lesti għal dan? Dinja mistoqsija li aħna rridu nwieġbu fil-futur qarib. Grazzi ħafna. Grazzi. Herzlichen Dank und die erste Runde der Fraktionen beginnt Herr Kollege Mela, l-ewwel round is-Sur Galer tal-PPE. Grazzi tal-kelma, Signora President, il-Parlament qed jitlob l-eżekuttiv biex biex nassikuraw illi qed nagħmlu x-xogħol tagħna. U fil-Libja ma naħsibx illi għanna eh, interessi differenti. Il-rappresentantori, jek joġbok ngħid illi eh, il-gvernijiet kollha Ewropej ikunu fuq l-istess naħa. Iġfri għanna kolla kemm aħna għanna nirkonoxxu il-gvern kif suppost, mhux inħallu għat-Turkija, im xprunaw il-gvernijiet li huma kapaċi jagħmlu dan biex juru l impenn tagħhom bħal Franċiżi u jekk jogħġbok assikuraw illi r-risorsi għad-difiża u l-militar ma jitnaqsux din hija xi ħaġa li importanti ħafna wkoll. U ngħidha bl-Ingliż ħana nieħdu vantaġġ biex nintunaw li għandna gżira fin-naħa tal-vant tal-Asja fejn rajna elezzjoni demokratika fit-Tajwan saret elezzjoni sobrija u tajba, dinja tajba, dinja messaġġ tajjeb għal-annis fl-Asja. Grazzi. Grazzi ħafna lilek u issa għall-essendi. Sur Lopez Kjoġbok. Grazzi, President waqt il-plenarja se napprovaw żewġ rapporti importanti wieħed fuq il-politika barranija u tas-sigurtà u ieħor fuq il-politika tas-sigurtà u tad-difiża l ewwel nett irid nirringrazzja lil rapporteur McAllister għar-rapport tiegħu. Ħdimna eh, verament tajjeb flimkien dawn iż-żewġ rapporti Eh, jibdew mill-konċett li l-dinja ta' madwar l-Ewropa huwa differenti mid-dinja li kellna fl-aħħar 20 ta' snin. Tagħti li qegħdin eh, jeddu l-mod kif aħna nħarsu lejn id-dinja, dinja bbażata fuq ir-regoli, fuq strutturi multilaterali li eh, l-idea li l-kooperazzjoni aħjar mill-kompetizzjoni u li dialogu aħjar mill-konflitt Issa l-Europa trid tieħu il-ridni fideja, tittieħu id destin tagħha fideja, irrid ikollna pożizzjoni strateġika għall-awtonomija tagħna, sovranità tagħna bħala kontinent biex ikollna kapaċitajiet tagħna biex niddefendu lil nfusna u niddefendu l-interessi tagħna u l-valuri tagħna. Illum l-Ewropa hija eh, kontinent erbivoru f'dinja ta' karnivori hemm bżonn li jkollna rizorsi suffiċjenti, hemm bżonn li jkollna kapaċitajiet imsaħħan kif id-difiża, insaħħu l-alleanzi tagħna speċjalment mal-Amerika Latina u l-Afrika u nikkoordinaw l-isforzi tagħna mal-istati l-istati u anke bħall-Unjoni Ewropea u għal dan sur rappreżentantu li inti għandek rwol importanti xtaqdi għal ħames snin li ġejjin. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss l-Onorevoli Paet għal-Renew. Grazzi ħafna ziz kollegi għall-Unjoni Ewropea biex tinstema fuq kwistjonijiet globali u tittieħed serju irid ikollha fuċi waħda. Da jinkludi fis-settur ta' politika e, ta' sigurtà difiża, politiki differenti u e, e, fis-CSDP tista' tara differenza għal dak li qed isir issa minn xi snin ilu ma baqa' ħafna iktar xisir biex u fondi jittieħdu b'sejta mill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tikkontribwixxi ħafna fil-sigurtà Atlantika u rridu naħdmu ħafna mal imsieħba tagħna li jkollna difiża b'saħħitha ma jfissirx illi eh, inkisru NATO imma viċe versa Eh, il-kontra li jkollna Unjoni Ewropea b'saħħitha tfisser NATO iktar b'saħħitha. Invenzjon li nikkonsidraw id-daqs u l-kapaċitajiet tal-Unjoni Ewropea huwa biss elementari li għandha tkun possibbli għalija li tiddefendi ruha. Għal din ir-raġuni biss il-kooperazzjoni tajba ħafna mal istati Uniti, il-Kanada u n-NATO hija estremament importanti biex imma biex nirrispettaw il-prinċipji tal-liġi internazzjonali dan servi bħala l-bażi tal-politika tad-difiża fir-relazzjonijiet internazzjonali. Allura l-Unjoni Ewropea fil-politika tad-difiża irid ikollha kollox mill kapaċitajiet militari u personell u anka għal industrija ta' difiża. Din teħtieġ kontribuzzjonijiet eh, finanzjari kif ukoll noqqas ta' fejn politiku. Inkella aħna ma jkollniex vuċi bħal ma jkollhom eh, ma setat potenzjali u bħal l-Istati Uniti, ċina, eccetera. U l-sfidi li għanna u dimna għandhom bżon attenzjoni urġenti. Grazzi ħafna kellim li jmiss. Is-sur Butiker fisem l-ħodor. Eżis kollegi li aħna naslu biex ikonna kapaċità globali kif qal is-Sur Juncker hija importanti ħafna fil-politika barranija tagħna. Sur Borrell dan ifisser li mhux impoġġu bil-qeta fuq l-istatus quo minflok imma aħna rridu nieħdu responsabiltajiet oħra. Jridu nkunu ċari lejn fejn sejrin li narrappreżentaw l-interessi u l-valuri tagħna stess mingħajr fil-fatt ma naġixxu bħal xi seta pot eh, potenzjali. Illi aħna ma nintilfux bejn iż-żewġ setat e, fid-dinja l-oħra, setat oħra fid-dinja. Idu nassiguraw illi il-liġi tiġi rispettata dik internazzjonali. Nittama li nkunu nistaw illi wkoll nikkoperaw ferm aħjar mal-kollegi tagħna fil-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi ħafna is-Sunjura Bonifrisco għall-ID. Grazzi Presidente, eżis kollegi, nirringrazzja l-Onorevoli Mekalister u Danġa għal xogħol e perfett li twettaq u għal rapport li għamlu mux mhux għax ġeluna nifmu xi ħaġa aħjar, pereżempju fl-Afrika ta' fuq x'qed jiġri wara ħames anni ta' falliment eh, taħt Juncker, il-Libja għaddejja taħt taħt l-idejn iċ-ċina, Turkija u Russja, waqt li għandna wkoll problema kbira bil-ftehim nukleari fl-Iran L-istrumenti politiċi ta' rizorsi li aħna natu l-industrija tad difiża Ewropea da kollu ħajkoll impatt ta' sigurta għal min eleġġi tella dan il-parlament jiġifieri qed insemmi il-ċittadini li eleġġewna grazzi nqata il-mikro u issa l-Honorable Van Orden għall-DCR. Grazzi, Signora Ċe. Waqt li kon dak il-grupp zaħi ta' MEPs konservativi li ġejna imtelajn fl-1999 li konna nkarikati biex namlu ċerti riformi u nirrispettaw u nirriflettu it-tħassib ta' ċittadini fuq is-suq komuni biex niproteġu is-sovranità nazzjonali tagħna xejn mu iktar ripi mis-sovranità tagħna mill-forzi armati tagħna, ġifri kol ma jmur iżdejjem iżjed l-Unjoni Ewropea tiġibhom taħt il-kontroll tagħha, nirrikonoxxi wkoll il-protajiet ta' Renju Unitu għad demokraziji Ewropej żgur għandhom ikunu l-impenn kontinu tagħhom lejn l-Istati Uniti permezz tan-NATO. It-tħassib fuq dawn iż punti huma il raġuni għal xina meċċejt l-oppożizzjoni tal-SDP waqt iż-żmien tiegħi fil-Parlament. Ir-rapport li għandna quddiem eh, qed jagħti parir fuq eh, votazzjoni maġġorativa ta' maġġoranza li u suppostja ehm, fidejn il- l-istati membri għax taħti ftit ħsieb fuq l-implikazzjonijiet u ma tagħtix każ il-NATO u tagħti paragrafu biss għar-Renju Unit u bħala li fil-fatt e, seta dominanti militari fl-Ewropa. E, importanti ħafna li aħna nżommu eh, rib l aljati tagħna nkella inkelax nissow namlu jekk mhux dan. Aħna rridu namlu aħjar biex nispjegaw il-ħtieġa għal sistema ta' difiża qawwija liċ-ċittadini tagħna. U ma nix nibnew fuq strutturi alternativi li żgurej waslu għal diviżjoni u separazzjoni. Għandek blue card, taċċetta blue card? Kjoġbok il-mistoqsija. Sur Van Orden, inti Van Ordin. inti mux dejjem kont mal-maġġoranza fuq dal-kwistjonijiet u aħna ma kien ma bejnietna opinjonijiet bl-eċċezzjoni tal-opinjoni tagħna fuq NATO u l-ħtiġa li nsaħħu kooperazzjoni transatlantika. Għadek tippermetti li nittama' li peress li dinja l-axħar sessjoni plenarja tal-Parlament li inti ħatkun għalmenu nostalġiku meta taħseb lura fuq ix-xogħol li konna qed nagħmlu flimkien. Tweġiba. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid li aċċettajt il-blu tiegħek kont kuntent nagħmilha din. Imma f'dibattitu preċedenti kont sorpriż illi li kienem e, e, nis minn pajjiżi li maċċettawx blu kard minn għandi. Din ħanħalli dal-parlament bċertu switil qalb nammettija. Jien għamilt 30 sena soldat, 20 sena unek bħala politikant. Għamilna ċerti affarijiet tajbin flimkien, imma kien hemm din ix-xejra kollha li qed taċċellera bit ta' tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea li jina imħasseb ħafna ġdin mixin fit il-ħazina, grazzi ħafna. Fort, mit fra kollegin Vila. Grazzi, mela, signora Vila Nueva Ruiz, għal-gume. Grazzi. L-eskalazzjoni ta' tensjoni l-rajna fl-Iran wara il-qtil ta' Sulejmani poġġiet id-dinja f'ħafna tensjoni taħsbu li verament nistgħu natu sigurtà liċ ċittadini Ewropej eh, billi insegwu lil Donald Trump ma rridux inħaltu s-sigurtà mal operazzjonijiet militari, s sigurta ma dawk l-istituzzjonijiet li jagħtu garanzija aċċess għall impiega servizzi bażiċi imma il- E, fisser ukoll li ma jkunx hemm kolpi ta' stat e, li orkestrati mill-White House sigurtà jfisser li tkun xi ħadd li tiżgura li l-liġi internazzjonali tkun rispettata. Irridu l-multilateralizmu ngħidu, però rridu e, naħdmu biex dan ikun issir realtà aħna rridu inħarsu id-destin tal-Unjoni Ewropea u ta' ħafna ċittadini madwar id-dinja natu priorità l diplomazija il- naħdmu għal sigurtà għal żvilupp ġust f'pajjiżi oħrajn ukoll li natu nieħduħsieb il-pjaneta għal mbagħad nkunu verament qegħdin naħdmu biex ikun hemm aktar sigurtà fid-dinja. Grazzi ħafna, issa fissem allenjati il-sur Papadakis. L-affarijiet huma ċari. Qegħdin infasslu kważi gwerer ġodda fissem il-multilateralizmu bin-NATO jew mingħajr NATO aħna sa niddefendu l drittijiet tal-kumpaniji Ewropej kontra dawk Russi, dawk Ċiniżi, iktar interventi militari għandna dawk tan NATO diġà u għandna wkoll il-mekkaniżmi militari tal-Ewropa li se jkomplu jimmultiplikaw għandna l-PESCO, għandna l-evalwazzjoni militari, l-fond tad difiża, il-mekkaniżmu tal-viċinat, dak li ta' parsi huwa l-mekkaniżmu tal-paċi u anka il-Kunsill Ewropew tas-Sigurtà dawn kollha m'għandhomx jasmu mal-lasta tal-frontieri u mas sovranità bħalma jgħid il-Gvern Grek. Ta' parsi dan kollu, dan anka tista' tara mill-ftehim bejn il-Libja u t Turkija. Irridu naħdmu biex ma jinqerdux il-frontieri bejn il-pajjiżi li hemm bħalissa. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Bazescu. Grazzi ħafna, Sinjura President. Ir-rapport McAllister kif ukoll ir-rapport Danjean huma gwida tajba biex aħna nimxu il-qudiem dan biex aħna noħolqu l-viżjoni neċessarja ħalli nsibu r-risposti li ma nistgħux insibu llum. Ir-rapport dan ġammur partikolari naħseb qed titina ċerta viżjoni Meta tqis ukoll li d-difiża huwa qassam importanti anke fil-qalba tal-sovranità tal-Istat membru u allura għal difiża l-Istati membri għandhom mandat b'saħħtu. U jiena ma nifhimx dan il-ħsieb ta' strateġija komuni għaliex hemm strateġiji differenti fl istati membri anke t-teddid huwa differenti fl-istati membri anka ċerta varjazzjoni fuq l-użu ta' forzi militari anka fuq ir-rwol ta' armata Ewropea. Hemm perspettivi differenti dwar dan. L-Istitut Internazzjonali tal-Istudji Strateġiċi jistima li u jinqata' l-mikrofonu tal-kellim. F'xenarju fejn l-Ewropa tkun jerġa' jintilef il-mikrofonu tal-kelliem. Taqbeż ħafna ħafna il-ħin u e, vera waqajna lura illum. Allura sa jkollna inkomplu. Il-kollega Ara Kovacs. Għamnu ta' nofs, grazzi ħafna. Kollegi, naħseb illi hawnhekk għandna Eh, Testa tajjeb ħafna, grazzi għas-Sur Danġan. Naħseb li huwa grazzi wkoll għall isforz konġunt tal-partiti politiċi hawnhekk li għandna dan id-dokument eċċellenti bħala shadow rapporter naħseb li aħna nexxinna nilħqu ċerta bilanċ. Naħseb li huwa test bilanċjat tajjeb, punti li huma importanti għal kull eh, demok persuna demokratika fl-Unjoni Ewropea il-metodi, il-QMV u anke tisħiħ tal wol tal-Parlament Ewropew. Hemm ukoll l-importanza ta' iktar integrazzjoni u iktar integrazzjoni fil-fond Naħseb li dan huwa importanti wkoll fid-dawl tal-Istati Uniti tal-Ewropa illi aħna eh, quddiem dan it-teddid ta' sigurtà Inkunu nindirizzawhom biss jekk ikonna risposta rapida. Ewropa maquda illi tista' tilqa l-populiżmu li dejjem qed iżdied il-kampanji ta' informazzjoni qarrieqa dejjem inkunu pass il qudiem lejn il-miri tagħna ma lejn il-ħolm tagħna u għalhekk iridu nivvotaw favur dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Vautmans mikrofonu. Fl-1999 l-Unjoni Ewropea ħasbet illi eh, kien hemm dil problema. Jekk rid tkellem l-Ewropa l min rrid tkellem kellna din il-pożizzjoni jisa tal l-lum eh, l koll nafu illi din il-mistoqsija Kissinger mhijiex solvuta, il-mistoqsija li għamiltina fil-bidu il-kwestjoni tal-Iran, tal-Iraq, tal-kwestjoni ta' Soleimani, kulħadd jgħat jitkellem ma' kulħadd, is-Sur Borrell, jitkellem ma' xi ħadd, u Macron jitkellem ma' xi ħadd, għandek il-President tal-Kunsill. Ħafna dialogar, l-affarijiet ma jistgħux jibqaw ambigwi b'dan il-mod, anzi jridu jkunu iktar effiċjenti, mhux biss għal dawk li huma Kissinger fid-dinja, imma anke biex niddefendu l-interessi Ewropej. Eja, sur eh, il-rwol tijak mandu ikun bħala reprezentantoli imma bħala ministru ta' l-affarijiet barranin tal-Europa. Għaxek nista' nispjega dik il-ħaġa li ċittadini Ejjaw, ejjaw anka nwaqqaw il-regola tal-unanimità fil-Kunsil. Hemm bżonn niżviluppaw xi ħaġa ġdida, hemm bżonn armata Ewropea sabiex aħna niddefendu l-interessi tagħna. Politika b'saħħitha anka dik militari tmur fil-qalba ta' nazzjon u għalhekk hemm bżonn li l-Ewropa tkun iktar b'saħħitha eh, fid-dinja u aħna sur borer ħan niġġieldu miegħek eh, hawnhekk anke fil-Parlament. Grazzi ħafna, Signora Neumann, għal-minuta. Jekk jogħġbok forsi tista' tuża l-mikrofonu. Kollegi, is-sitwazzjoni fil-vant nofsani hija ta' sfida ma jfissirx li għandek reġjun iktar sigura xie kollok iktar armi, iktar idu nifokaw fuq il-prevenzjoni. Sfortunatament f'dan ir-rapport ma naraw xejn bħala kritika minnaħa tal-Unjoni Ewropea fejn qed isiru e, żbalji. Ir-rapport McAllister jgħid bil-kontra. Il-politika Ewropea e, forsi jemżon bżonn tinbidel. Ir-rapport jitkellem fuq l-ispiża militari u kif dan din għandha bżonn tiżdied kif ukoll eh, tiżdied il-kooperazzjoni kostruttiva. Aħna għandna eh, din il-politika u għandna bżonn ta' bilanċ aħjar mal-miżuri militari għaliex bħalma jingħad fit-trattati aħna qegħdin naħdmu favur il-paċi. Allura rridu narfu illi s-sur Danġan qiegħed jipprova jlaqa' pożizzjonijiet differenti, però jekk l-emendi tagħna jiġux aċċettati votaw kontra. Grazzi ħafna, Sur Rivier. Grazzi ħafna. Fuq is-sigurtà u l-armi u d-difiża, naħseb Sur mekka l-istaw istużan n-għan nismaħħom bil-reqqa tjuna l-impressjoni li jemnu fil-nazzjonijiet, mux neċessarjament eh, għalla volja naqbel maħħom dwar l-Islamizmu, ma xiftit proposti ma mux kompatibli ma Europa ta' nazzjonijiet li kooperaw. Issa dwar zida fil-European Defense li finanzja programmi li mandom xasmu ma l-sfidi ewlenin li għanna u dimna irridu jimplementaw ir-regola ta' maġġoranza kwalifikata u jitkellmu dwar dan huwa mhux it-tip ta' Ewropa li dak li qed jippretendu huma fejn jkun hemm unanimità ma jkonniex il-garanzija li n-nazzjon għadu l-iżiet importanti. Naraw zida fil-programmi li jkunu disponibli biss għal kumpaniji nazjonali li jista' jwassal għal nazjonizmu. L-Onorevoli Fottek għal minuta. Sa' nitkellem dwar il-libertà ta' navigazzjoni u sfidi eh, Jiena nastanara li hemm ċerta lini homor eh, li nħosta ma nistax nagħmel. Il-dibattitu fuq l-Iran jizgurana li aħna għadna verament mifrudin fuq tal-aspett fl-Unjoni Ewropea. U apparti minn dan, eh, QMV jista' jkun ta' dannu Eh, jista jkun eh, ta' iżjed dannu l-multilateralizmu li jisaxħaw. Grazzi ħafna għal minuta l-Onorevoli Wallace. Rapport fuq l-implementazzjoni tal-Common Security and Defense Policy eh, juri l-bżon għal-amministrazzjoni tal-labori dan tmur kontra l-Konstituzzjoni ta' ċertu Stat membru. Jistabilit struttura permanenti, per eżempju l-Autorità tal-Irlanda eh, li hija fil-Kostituzzjoni, l-multiplikazzjoni tal-fondi tal-difiża dan eh, l-opportunitajiet eh, kontrast tal rapport li jieħu bil l-implementazzjoni tal-PESCO u jagħmel dan fil-Trattat tal-Lisbona li tkun vinkulanti għanna dubi dwar l impat fuq l-Stati membri. Dana wassal għal pressjoni kbira fuq il-neutralità irlandiża u dibattitu dwar il-konċett. Wieħed għandu jinnota li l-Korti ta' Awtorituri eh, seħħa il-punt li l-tendenza li li ikun hemm fil-militarizzazzjoni tal-Ewropa mhux ħaġa komuni l-Stati membri kollu. <clears throat> Issa naddu għas-sur Puġdemo tal-minuta. Kollegi, wieħda mill-aspetti jżid b'saħħitha huma s-soft power fil-kredibilità u fid-demokrazija u dritti ta' bnidem biex niddefendu minoranzi u oppożizzjoni demokratike ah, fid-dinja kollha. Għalhekk aħna għandna nsaqsu lil nafusna immaġinaw xinat jekk il-Nations Working Group jgħid li pajis terz bat il-ħabs tisa persuni u li għandhom jiġu liberati. Ikunem protesta bil-Kamra tagħna, il-Komissjoni tagħmel dikjerazzjoni fuq teddida teddida ah, politika u ma kiku dan kien stat membru x'kien eh, tajt il-Kommissjoni. Allora, da kollu ġara fi Spanja, huwa stat membru. Għanu għax hekk standards doppju. U dan huwa waħda mill izbro problemi kbar għal kredibilità tal-politika barranija. Kommissjoni għandha tapplika l-istati membri l-istess kriterji li tapplika l pieta tad-dinja. Naddu issa għall-Onorevoli Gall minuta. Grazzi. Fuq il-mira principali tal-politika ta' sigurtà u għax barranin huwa niżguraw sigurtà, niġġieldu kontra terrorizmu, nħarsu l-frontieri, nħarsu kontra l-influss ta' migranti. Da huwa kollu parti mir-rapport li għandna fidejna għandna nixtiequ navvitaw ukoll li jkun hemm konflitt reġjonali biex ninħarsu il-paċi u nigarantixxu l-istabilità politika komuni ta' sigurtà tipprova tasal għal sistema komuni Ewropea ma sa dak iż-żmien li stati membri għandhom bżonn jaħdmu flimkien. Qed naraw ukoll sforzi biex nibnu kapaċitajiet biex nżidu l-ammont minn fuq fuq il-difiża. Għandna bżonn nkunu fil-Balkani tal-Punent, l-Albanija u l-Maċedonja ta' fuq għanna bżon nieħdu negozjati dwar il-QMV ma naqbilx għax mm, wis fissa l-istati membri zzar ma jkollhomx eh, poter ta' soveran. Naddi issa l onorevoli pikola. Jena nifraħ il-rapportess il-ruol ewlini tal-Unjoni Ewropea fil-dan il-settur ta' paċi u sigurtà u fil-attur fil-kondizjoni li għaxħaġa nifoko fuqa. Meta mm, nitkellmu dwar CSFP u CSTV eh, nisperaw li daw jiġu adottati fil-ġejjini u Tappoġġa x-xogħol fuq il-kapaċità strateġika tal-Unjoni Ewropea. Fil-bidu ta' din is-sena kien hemm eh, iżjed instabilità fir-reġjuni oħra u għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tkompli biex tippromovi il-valuri ewlenin ta' kooperazzjoni, paċi u progress. L-autonomija strateġika bil bil-bżonn tal-Unjoni Ewropea biex tkompli tiżviluppa il-kapacità ta' difiża tagħha hija id-direzzjoni li għandna bżonn nieħdu. Il-Balkani għandha tkun iżjed importanti għalina u bħala sinjal ta' kontinuità tal-politika ta' sigurtà u difiża. Eh, ġirien stabbli u garanzija ta' Unjoni Ewropea stabbli. Dan huwa l-messaġġ li nibatu nibatu lil msieħba tagħna fin-naħat isfel tal-Ewropa. Mm, eh, għandna l-ebda dubju li nkomplu nkunu favuri Ewropa bżeb saħħitha f'dinja ta' relazzjoni multilaterali u t-ċadini jipretendu eh, jipretendu rizultati skont il-messaġġ tagħna. Grazzi. Għalissa ah, naddu l-Onorevoli Masu għal-minuta nofs. Eh, signora von der Leyen dikjarat strategija ġeopolitika u aħna qegħdin f'Ewropa <clears throat> li eh, mdawra minn konflitti l-Ukrajina, Saħa, Libja, huma ta' tħassib għal kulħadd u għalhekk aħna għandna bżonn eh, niqfu bil-żmien ta' innoċenzja l-proġett Ewropew huwa proġett ta' peċ, allura jekk ma tajniex l-ebda eh, attenzjoni li difiża. Jena ħadd kost daw il-rapporti u jisa wasalna l-motorizmu effiċenti u dana jew fisser li konna sistema eh, ta' difiża tajba biex nirrispettaw l-obbligazzjoni tagħna l-alleati u nkunu autonomi fl-istess ħin. L-autonomija strateġika tal-Ewropa hija urġenti. Ma nistax nipretendu eh, li l-Istati Uniti jagħmlu jagħmlu kollox. Jew mhux qed jagħmlu biżejjed huwa żmien wasal iż-żmien biex naċċettaw responsabbiltana biex nevitaw il-konflitti imma fl-istess tkun biex insolvuhom ukoll. Billi nużaw daw l-istrumenti kollha. Għandna nkunu nilabu mhux inħarsu biss. Għandna nħarsu eh, lej il-poter politiku u li għandna ma nistgħux nippermettu li poteri oħra jikomplu, jiformaw il pozizjoni ta' ġeopolitika minn ma aħna nitkelmu. L-Unjoni Ewropea eh, għanda bżon li tieħu azzjoni. Issa minnant mill-grupp ID l-Onorevoli Demon. Aħna smajna ħafna klim jibess eh, u prinċipju ma xejtan tanġibli.